tal-Komitat tal-Affarijiet Barranin dwar il-deteriorazzjoni ta' situazzjoni umanitarja fi Sri Lanka. E, jekk jarbak il-Komissjoni qed eh, issa qed waset ir rappresentanta tal-Komissjoni u issa se nibdew id-dibattitu billi se titkellem rappreżentant tal- tal-Komitat tal-Affarijiet Barranin li se jitkellem għal erba' minuti. Signora għanda. Isle Beken. Ifa, eh, President, Signora Komissarju, kollegi, l-għennet jina nirringrazzja il-President tal-Komissjoni tal-Affarijiet Barranit li jaċċetta il-proċedura ta' wieħed u design biex namlu din proċedura b'urġenza għax fl-aħħar plenarja ta' Strasburg diġa kellna riżoluzzjoni urġenza fuq il-suġġett ta' Sri Lanka. Nirringrazzja ovvjament il-Parlament li li jaċċetta li l-lejla namlu dan id-dibattitu. U nirringrazzja lilek, signora Komissarju, tal-inti ġejt anke dan id-dibattitu li qed isir fejn veru diffiċli inti e, bekk qed nuru sinjal e, ċar u qawwi għall-gvern u rappresentanti ta' Tamul ta' Sri Lanka għax din ir-riżoluzzjoni aħna importanti li namlu għax is-sitwazzjoni ta' kuljum tkun allar. Għandna min qed e, jgħidilna eżattament qed jiġri l-familji ta' Tamul li qegħdin fl-Ewropa u jibatunna l-aħħar stejjer jeduna għax qed jiġru lin-nies li jafu huma lill-membri tal-familji tagħhom il-poplu tat-Tamul kif qed jiġi persegwitat mill-armata tal-gvern ma nafux kemm hemm nies li qegħdin jiġu persegwitati imma nafu li bejn 150 u 200 elf persuna ġew evakwati ġifiri l-laqdita umanitari qed jedun li hemm bżonn nibatuhom dawn in-nies fuq id-dajjes permezz eh, eh, qed jitilqu fuq il-baħar, imma fej sejrin intom tafu li kien hemm tifla eh, baby tifla li li kienem l-teorja ta' tifla li eh, u kol eh, twildet kamp u f'dawn l-situazzjonijiet ta' nis li edin eh, jaharbu minn dawn l-situazzjonijiet. Aħna lek edin nitkellmu, nsaqsu, nappellaw li l-autoritajiet li jamlu għafin mill-ġliet mill-aktar fis biex n-nis u l-tfal ma jibqawx jiġu persegwitati u maqtula F'din ir-riżoluzzjoni qed nitolbu wkoll il-gvern ta' Sri Lanka jikkoopera mal-NGOs, jikkoopera mal-pajjiżi li jixtiequ jgħinu biex tistab soluzzjoni għal dan il-konflitt. il konflitt l-Unjoni Ewropea trid tgħin ukoll fuq livell umanitarju bil-ikel u bil-mediċini li tibat Ewa il-grupp tal-ħodor l-inizjattiva tiegħu li aħna għamilna l sir din ir-riżoluzzjoni tlabna l sir u nixtiequ li din il-kwistjoni tiġi konsidrat b'mod serju. Anki kollegi li forsi ma tantx jaħsbuha bħalna fuq dan il-pajjiż nafu li hemm gruppi politiċi li jixtiequ jitkellmu fuq Sri Lanka u fuq raġunijiet interni ta' ċertu pajjiżi qatt ma rnexxirna nitkellmu kif suppost b'mod sinċir fuq it-Tamul u kif il-popolazzjoni tagħhom marret allar. Sinjura Komissarju, peress li inti ġejt magħna, forsi tagħmilu qed jaħseb fuq xi ħaġa oħra wkoll l-Unjoni Ewropea terġa' tidher li għandar wall fil-rizoluzzjoni, il-fat li sib tinsab soluzzjoni fil-konflitt, forsi għalhekk wasal iż-żmien li naraw jekk ux ta', min li noħolqu fil-Kommissjoni Ewropea grupp ta' nies li tkun responsabli mill-issib soluzzjoni tal-konflitti naraw pereżempju fir-reġjuni oħra tal-Kawkażi. Hemm bżonn li jkun hemm nies esperti li fil-qasam tal li jsibu soluzzjonijiet għal konflitti. L-Unjoni Ewropea titkun preżenti, titkun qawwija, tibbat messaġġ ċar u qawwi. Naħseb bekk inkunu qed nagħmlu pass il-qudiem importanti fil-politika tagħna. Grazzi ħafna. Bem, Benita Ferrer e Grazie. Nilqa ah, nati merħba il-Komissarju Benita Ferrero Waldner. Onorevoli, President, il-proċess ta' paċi fi Sri Lanka Eh, il-Kummissjoni il jiena personali kont qed insegwi l-iżviluppi fi Sri Lanka mill-qrib ħafna u jkolli ngħid li għandna ħafna tħassib dwar is-sitwazzjoni attwali u l-konsegwenzi umanitarji traġiċi li hemm palissa kif eh, issemma fil-konklużjonijiet tal-Kunsil tal-Ger kif 23 ta' frar u anka fl-isqarja ta' Kuċek li eh, u mill-co-chairs uh, li ħarġet ftit wara. Aħna imħazbin ħafna dwar il-persuni li issa spiċċaw bla dar elufi ta' persuni minħabba li edin f'dan il-ġliet u mhux biss għandna kriżi dimna iżda għandna katastrofi umanitarja. U din ġiet konfermata minn eh, sors interessi indipendenti li jinkludu dawk tan Nazzjonijiet un Uniti il tabira tal-gvern riċenti li ha eh, tamel toro għall-evakwazzjoni aċċessibbli għall-poplu, pero aħna ridun kunu nafu kif se jsir dan ix-xogħol fil-prattika. Sejjaħna il-partijiet kollha l-ribelli tat-Tamil l-TTE u anka l-awtoritajiet ta' Sri Lanka biex iħarsu il-popolazzjoni ta' Sri Lanka eh, kif huwa mitlub ta' taħt il-liġi umanitarja internazzjonali eh, biex bekk ikun hemm il-moviment ħieles dawn il-persuni biex dawn jaħarbu mill-konflitt u l-awtoritajiet u anka l-armata ta' Sri Lanka huma responsabbli għall-ammont ta' persuni korruti illi eh, kienaw f'dan l-aħħar xhur għalhekk hemm eh, huwa importanti illi aħna naġġixxu b'mod veloċi biex niproteġu il-ħajja kif sqaru eh, eh, kol is-sur John Holmes eh, meta semma il-numru kbir ta' persuni illi sfaw korruti il-Komissjoni hija konvinta illi ir-riżultat ta' dan il-konflitt se jkollu konsekwenzi fit-tul għal paċi u għall-laqda ta' Sri Lanka u anka f'dan il-kuntest jappoġġa il- is sarija ta' John Holmes biex jingħata żmien biex eh, eh, il-ċittadini il jkunu jistaw jaħarbu u biex l-LTT iħalli il-persuni jitilqu. Kien hemm appell ukoll għall ltt biex dawn iċedu l-armi isma' iżda jkolli ngħid li dawn maċċettawx Il-gvern ta' Sri Lanka għandu l-obligu li jipproteġi l-ċittadini tiegħu u jaqbel mal-waqfin uh, tal-ġlied dan intqalanka fil-konklużjoni fil tal-Kunsill biex bekk persuni morda jew korruti jkunu jistgħu jirrikorru għal faċilitajiet tas-saħħa u dan huwa xi ħaġa li anka l-Indja suġġeriet il-ġimgħa li għaddiet. Aħna imħasbin ukoll eh, dwar din is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. E, minħabba l-qtil illi smajna dwaru il-ħtif l-intimidazzjoni anka tal-medja huwa importanti illi il-gvern issegwi il-każijiet illi qed jisma' bihom. Ma jistax ikun li wieħed jeħlisa jekk jagħmel dawn it-tip ta' reati u l-Kummissjoni hija konvinta u jiena nista' nitkellem għalija in-nifsi illi m'hemmx sitwazzjoni militari partikolari għas situazzjoni etnika ta' Sri Lanka. Hemm bżonn ta' dialogu u ftejjim politiku għal paċi fit-tul din tista' Kiseb biss jekk nindirizzaw il-problemi li waslu għal dan it-tiżgwit u billi niprovdu spazju għal komunitajiet kollha u bħala ċer jiena qed illi is-soluzzjoni politika hija eh, waħda illi kienet iġa fuq il-mejda li tneħħit minn fuq il-mejda u li rridu nerġgħu impoġġuha fuq il-mejda. Grazzi ħafna sur President.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 il-konflitt ċivili fi Sri Lanka wasal lejn l-aħħar. Ma nafux jekk se jispiċċaw l-attikki terroristiċi tamil tal irribelli eh, tamil Tigers. Jekk dawn jerġaw jiffurmaw gruppi eh, ma nafux se jiġri dawn iridu iċedu l-armi il-waqfin mill-ġilliet eh, uh, Eh, huwa uh, impossibbli il-ribelli ta' Tamil Tigers huma terroristi, terroristi aħna għanna nkunu rezoluti um, fl-appoċ tagħna biex jispiċċa dan it-tilwim li wasal għal miżerja kbira u iżom l lura l-iżvilupp f'din il-gżira sabiħa. Pero għatem ħafna ċittadini li li qegħdin maqbudin hemmhekk dawn għandhom jitħallow jitilqu biex l-armata tkun se tikkonkludi x-xogħol tagħha. Eh, dawn l-ribelli qed jużaw iċ-ċittadini bħala targa. għandu jkunem kurutur umanitarju biex joħorġu dawn iċ-ċittadini. Sri Lanka tapprezza l-responsabilta tagħha f'dan ir-rigward u trid tevita aktar persuni li jintlaqtu. għalek aħna minn din-naħa tal-kamra naqblu mal-kurutur umanitarju u waqfin temporanju immedijata pero rridu naraw illi dawn il-TTI e jinelbu biex bekk e, kunem autonomija u sim ta' rizorsi f'Sri Lanka ma'uda. Grazzi. Senhor Deputado Robert Evans, que fala em nome do Grupo Socialista no Parlamento Europeu e tem cinco... Robert Evans, uh, a Socialisti. Ħames minuti. Grazie, President. Jina nil-qadan il-debattitu fil-prezenza tal-Komissarju, nir-ingrazzja tal-xol, eh, tas-qalija taħħa serja u ċara. U suġġet importanti ħafna jaħasra li għet diskutuħi l lum fil-11 ta' bil-lejl biftit persuni biss ġo l-kamra, pero la tendenza ma jfissirx li persuni mumiex interessati jew li eh, aħna ma nqisux para suġġest serju. Aħna mħasbin ħafna dwar din is-sitwazzjoni. Id-dibattitu tal-lejla jirrikonoxxi wkoll li situazzjoni komplit tiżviluppa u kif intqal fil-bidu irridu nibatu sinjal ċar ta' sitwazzjoni li dejjem tmur għallar minn jum għal ieħor. Jiena nappoġġa il-reżoluzzjoni li ġiet poġġuta fuq il-mejda ħlif għal kelma temporanja, temporary. Jiena niddeplora l-lingwaġġ l użat issa illi l-waqf mill-ġlid fit-tul huwa xi ħaġa diżastruża. Kollegi, nappella li aħna mhux eh, ma rridux waqfin mill ġlied temporanju. F'kwalinkwa konflitt fid-dinja il-Parlament dejjem talapa eh, waqfin mill ġlied permanenti biex kif qalet il-Kummissarju isiru eh, isir bini mill-ġdid diplomatiku, dialogu biex bekk ikun hemm soċjetà multietnika li sultanik tkellem dwarha u li jiena naqbel magħha. Jiena eh, nappoġġa dak li ntqal mill-emenda tal-ħodor. Kulħadd hawnhekk huwa mħasseb dwar il-poplu ċivili ta' Sri Lanka. Il-waqf il eh, mixlin temporanju ifisser il wieħed qed jippjana li jerġa' jirrikorri għal gwerra. Aħna ma rridux li jerġa' jkun hemm gwerra. Din tfisser aktar imwiet, aktar sofferenza, aktar traċerdi umanitarji u ma nemminx illi lebda persuna fil-kamra hawnhekk jixtieq dan. It-tieni emenda wkoll jiena nappoġġa għax tikkundanna kull tip ta' azzjoni violenti u, u kull persuna li tagħmel dan l-atteġġament anka l-attakki suwiċidi illi ġew imsemmija fil-bidu tal-diskussjoni. Umbat l-emenda 3, 4 u 5 u permettuni kollegi li naqra eh,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 Aħna rridu namlu minn kollox biex nwafqu din it-tip ta' violenza. Jirreferi anka għal kollega tiegħu is-Sur Katara Taknor illi jgħix fil-nofs fil eh, ta' din iż-żona is-safe zone u għalli minn jannar sa' marzu sa' din is-sena mietu ħafna u ħafna nies minħabba l-bombardjamenti. U Kien hemm ħafna persuni korruti, aktar minn 5,000 korruti. Il- bombardament isir mill-ajru u qed joqtol bejn 30 eh, u 40 persuna kuljum u ma naħsibx li din il-persuna qed tivvinta dawn iċ-ċifri. Kif qalet il-Kummissjoni kellha informazzjoni anke mill-NGOs dwar dak li qed jiġri eh, f'dan il eh, f'din iż-żona l-emenda sitta hawnhekk nirreferi għas-rapport tas-Sur Holmes illi batuli l-ambasċatur ta' Sri Lanka e, huwa qal illi ħafna persuni fil-żoni transitorji u għalek aħna għana nuru tħassib tana dwar dawn il-kampijiet li jeżistu f'dawn iż-żoni minn irrit jara ritrattina għandi ritratti u l-est li nuri jomlu kummissjoni għanda anka kuntatti fi zoni perikolużi. Issa dwar l-emenda 7, 8 u 9. Is-7 u 8 tissaħħu referenza għaż zona traġika biex il-ħtiġijiet tal-persuni jintlaħqu qed nitkellmu hawnhekk dwar il-kampijiet tal-refuġġati u aħna hawnhekk kulħadd jappoġġa x-xogħol li qed isir mill-organizzazzjonijiet umanitarji. U mbagħad l-emenda disa eh, tgħid illi għandna nibatu dan l segretarju Ġenerali tan Nazzjonijiet Uniti għax din hija kriżi umanitarja u aħna kollegi rridu nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex eh, nappoġġaw l-emendi li saru mill-gruppi politiċi kollha, grazzi. Ringrazzjak. Signora sinjura Islebega issa għannu tal-ħodor. Nishtiq ringrazzjak, President, nishtiq u kon ringrazzja Signora Verero Waldner għall-intervent taħħa u risposti li taħt għall Eh, l-appelli li qed jagħmlu l-NGOs u l-popolazzjonijiet li qegħdin isofru. Huwa minnu li eh, hemm nibżgħu li nsibu ruħna f'sitwazzjonijiet bħal eh, ma kienu fil-Birmania wara li kien hemm tsunami meta l-ġunta kienet imblukkat l-aċċess għall-għajnuna umanitarja hemm bżonn li l-għajnuna li nibatu aħna tasal fejn hemm bżonna. X'nixtieq jiena wkoll nirrispondi l-kollegi li smajna qabel tal ipp u anki tal-Soċjalisti għax veru huwa minnu li wieħed irid jagħmel appell biex inkunu aqlin noqdu attenti għax hekk aħna din il-proposta ta' riżoluzzjoni urġenti għamilnija e, e, huwa eżattament sabiex il-Parlament jesprimi ruħu jieħu pożizzjoni għada. U dak li ma nixtieqx u veru m'għandux jiġri li għax aħna għandna divergenzi tagħna li nifmuhom għax id-dibattitu diġà e, sa għamilni hekk għandux ikun waqfim il-ġrid immedjatu jew temporanju, nisperaw li l-vot ma jiġix maqtul b'dan dan il-mod ta' hemm diverġenzi bejn il-gruppi. Nixtieq ngħid speċjalment is-sur li meta wieħed jirrifletti fuq dak li qalet is-sinjura kummissarju il-konflitti ma jsibux soluzzjoni tal-problemi, il-gwerer ma jġibux soluzzjonijiet. Għalek li wieħed jitlob li kunem u għafem il-ġit temporanju, naħseb li laqas biss nkunu għedin nuru serjetà u responsabilità lejn il-popolazzjoni li għedin niprofaw niddefendu. Isna qed ngħidulhom għalissa eh, intom qed tiġu evakwati nippermettu dan għax kollox temporanju. Il-popolazzjoni ta' Tamun hemm postom u territorju tagħhom jixtiequ jerġgħu lura fej suppost jinsabu. Imma anki ġifiri fl-isfond ta' dan kollu jiena l-lesta li namel eh, li namel kompromess inneħħi ċertu emendi sabiex naslu għal pożizzjoni komuni biex ninaqdu biex ikonna leħen wieħed f'dan il-parlament li jtmur fid-dinja kollha. Grazzi ħafna. Daw kienu il-kelima naħa tal-gruppi issa naraw min jixtieq jitkellem skont il istali li għandi l għonet il senjur Jeffrey Van Oden. Għandek żewġ minuti, President, aħna nirridu nkunu ċari x'effett jista' jkollha jista' jkollhom il-gwerer fuq il nies innoċenti hemm bżonn ovvjament aħna nisħu fuq l-assistenza umanitarja. Din din hija raġuni għaliex il-Parlament diġà għadda riżoluzzjoni b'mod urġenti fuq Sri Lanka. ix sri Lanka ilu għaddej minn din il-kampanja terroristika għal dawn l-aħħar 20 ta' snin għandna l-LTTE li huwa responsabbli ma ħadd ma missa jabbina il-terroristiċi mal-forzi ta', ta gvern Rajna wkoll li dawn jużaw in-nisa f'attakki suwiċidju, jużaw eh, it-tfal bħala soldati, bħala tarki umani. Rajna wkoll kemm għawet u til ta' nies innoċenti. Rajna dal-aħħar ġifiri li kien inqatlu biss er, dal-aħħar qatlu 14 persuna f'attakk suwiċidju waqt festival dawn huma sitwazzjonijiet li ma nistawx naċċettaw u niskużawhom. E, minorita zaħira ta' membri ta' din il-parlament il ma kienux sodisfatti bir-reżoluzzjoni li għaddiet mill-maġġoranza u mod ta' mistħija rridu jikkundannaw il-gvern tal-Sri Lanka. Aħna ma nistawx naqblu mal-emendi li huma bbażati fuq ejdut allegazzjonijiet li laqqas biss jagħmlu sens kif għal sur Evans jew inkella minn meta wieħed jikota minn xi rapport wieħed ta' NGO. Aħna ma l lebda eh, raġuni li ma nemnux il-gvern Eh, fuq fejn sparaw truppi tal-gvern. Sittim ilu il-segretarju ġenerali ta' ġnus maquda talab l-LTT biex inneħu il-soldati tagħhom minn ċertu zoni sabiex in-nies innoċenti ma jibqgħux ibatu. L-Unjoni Ewropea kondanna l-azzjoni tal-LTT għal fatt li mhux qed iħallu n-nies il-popolazzjoni jitilqu minn żoni bombardjati l-appell huwa li l-LTT eh, iżar l armi ħalli n-nies innoċenti jiġu evakwati sabiex forsi jibdow n-nies jisperaw li jista' jkollhom ħajja aħjar biex jibnu soċjetà iktar prospera ċittadini kollha li ma jkunx hemm oppressjoni mit-terroristi għattu qatt iktar. Grazzi. Eh, eh. Is-sur Joe Linen fidejk issa, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signor President, Signora mm, Komissarju, jina naqbel miegħek li hemm bżonn isibu soluzzjoni politika u mhux soluzzjoni militari fi Sri Lanka. Jiena zort dan il-pajjiż ħafna drabi bħala membru tal- delegazzjoni tal-Southeast eh, Asia u naf kem qed isofru eh, n-nies f'dawn l-aħħar 25 sena kemm ilhom isofru. L-LTT hemm bżonn jibdel ħajtu biex nejtek. Hemm bżonn jibda l-affarijiet kif eh, qed jimxi il-Ministru tal-Affarijiet Barranin kif inti semmejt għamlu talba sabiex l-LTD iżarmaw l-armi tagħhom, iċedu l-armi tagħhom. Imma dawn ilhom jagħmlu attakki terroristiċi għal dawn l-aħħar 25 sena. U ġabu irrendew pajjiżhom f'stat ta' keos. Jiena nista nemmen fil-kawza ta' tamul imma ma naqbilx mal-mezzi li tiwża l-LTTI. E. Nafu li jem mijiet ta' nies li ġew maqbuda f'reġjun żgħir ma jistaw xoħorġu minn dan ir-reġjun. Għalunna n-nies li jekk jippruvaw jaħarbu qed jiġu qed joqtluhom, jisparaw fuqhom dirett Iġifiri, aħna rridu nitolbu l-LTT biex jieqaf minn din eh, dan eh, l-aġir. L-affarijiet ma jistawx jibqaw sejrin kif qegħdin. In-nies ċivili maqbudin miż-żewġ naħat. Hemm bżonn li l-gvern jirrispetta l-liġijiet internazzjonali u jippermetti li l-għajnuna umanitarja tasal. L-integra Eh, l-integristi miż-żewġ naħat il-fundamentalisti jeżistu fuq iż-żewġ naħat it tlettax l-emenda fil-Kostituzzjoni ta' Sri Lanka issa jridu jiġu implementati sabiex forsi jibda s-self-governance. Naħseb li l-Komissjoni lesta li tejn f'dan kollu. Grazzi. Tajjeb wis inkomplu sa bil-keċ tiegħi. Minuta, is-sur Rubik l-ewwel. Grazzi ħafna, President Signora, Kommissarju, kollegi, naħseb li dak li għadlet il-Kommissarju il il-fat li soluzzjoni militari għatma da tkun possibli naħseb dan għanna naraw li jitpoġġa fuq il-priorità tal-Sri Lanka, anki fuq il-gazzetti tal-Sri Lanka, sabiex kullħat ikun jista jaraħ. Et naraw li hemm ukoll nuqqas kbir ta' komunikazzjoni bejn il-fazzjonijiet. Em, u kol pressjonijiet esterni li fiħdan il-pajis dawn ma jistawx sibu tarfom. Mżon naraw li l-infrastruttura wieħed jista' jgħinna sabiex insaħħu il-komunikazzjoni bejn il-fazzjonijiet involuti fil-konflitt għaliex ma nużawx ukoll is-servizz tal-medjaturi għal dan. Is-Sur Meiser. President, Sinjura, f'dak li qed jiġri fil-Sri Lanka konna nafu kif se jiskala. Qed naraw li kien hemm ukoll falliment u koll mill-lat politiku. Mumiex lesti il-fazzjonijiet jinnegozjaw, kienem u koll negozjaturi tan Norveġja, ċertu ministri li provaw ikunu ta' medjaturi, imma il-soluzzjoni paċifika Eh, marnexxieċ fl-2006 tal-gvern ta' Sri Lanka iddeċida li jieħu triq militari. Il-gvern ta' Sri Lanka jaħseb li kiseb suċċess f'dan kollu. Imma is-sitwazzjoni marret għallar speċjalment kif tolqot il-nies ta' dan il-pajjiż għalhekk hemm bżonn li nerġgħu lura għal negozjati favur il-paċi fejn ma jkunx hemm min jirbaħu min jitlef. Issa Sur Galler, grazzi ħafna President, nirringrazzja kol jiena il-Sinjura Kommissarju kont ċara fil-klim tiegħek. Issa naħseb li rridu nitkellmu ftit fuq il-popolazzjoni ċivili, fuq in-nies ta' dan il-pajjiż. Hawnhekk irridu niftakru għal il-Konsil tal-Ministri ta' 28 ta' frar ġifiri li jemżon li li jisir waqf il-mġdien eh, b'effett immedjat. Eh, waqf il mġdin temporanju mhuwiex fuq l-agenda għax inkella l-katastrofi monetarja se tkompli ma tkunx tista' tieqaf. In-nies li jixtiequ jitilqu minn din iż-żona fejn hemm il-konflitt ma jistawx jitilqu. Għax hemm atti ta' violenza li ġejjin miż naħat mill-LTT u anki minnaħat tal-gvern. Għalhekk dana kollu min qed ibati mhux in-nies għalhekk ejja niffukaw fuqhom. Ejja naħsbu biss fuq min qed isofri. Jiena nixtieq ngħidilkom ħaġa waħda biss ma nistax nikkritikaw biss l-LTTE, ma naħsibx li nkunu ġustifikati jekk namlu dan. Tajjeb wis mela beknal nagħlqu d-dibattitu nixtieq nitlob is-Sinjura Kummissarju sabiex tindirizzana grazzi. Iva, għandek point of order, xtaqt jien ma kienet jiena mhux point of order. Kont biss qed nipprova niġbed l-attenzjoni ta' kollega. Grazzi ħafna. Mela, point of order issa fil-qosor nixtieq nifraħ lil jiena eh, ġbet l-attenzjoni tal-President u għandi dritt nitkellem għax il-President għani din l-autorizzazzjoni. Is-sur ma ir-refera xogħol tas-sur solda eh, minn Norveġja li jiena tqajt miegħu Foslo għaxar timilu. Jien nixtieq naqbel ħafna ma' sur Galer kellu raġun għax qed nitkellem għandna bżonn nifukaw fuq in-nies ċivili, fuq in-nies. Mill-emendi kollha hawnhekk l-iktar waħda importanti hija l-ewwel emenda li titlob għal eh, waqfim il-ġdid imbefett immedjat u li wieħed dejjini. Għanna ħafna provi, għanna u koll mill-evidenza eh, mill-gvern ta' Sri Lanka fuq il-katastrofi, eh, disastru umanitarju dan ovvjament taqbel miegħu l-ICRC, l-ġnus maquda, l kummissjoni il-grupp ukoll tal-Olanda li jusib refuġjati. Ġifieri is-sitwazzjoni kull ma tmur qed tiddeterjora fi Sri Lanka u għalhekk aħna għandna dmir li nagħmlu l-almu tagħna biex ngħinu l dawn in-nies. Dan huwa l-mod li rridu nimxu bih grazzi. Jiena zammejt mal-liġijiet jiena stajt stajt biss jiena applikajt il-liġijiet kif suppost u ħallejt il-sur Evans jitkellem. Il-Senjura -kommiss, Kommissarju Nixtieq nirringrazzjakom onorevoli deputati għal dan id-debattitu tajjeb ħafna anki jekk kienu wieħed qasir u fiħin veru tard. Intom tajjeb li tkunu tafu li jiena mill-bidu ta' din kommissjoni bħala wkoll il-co-chair dejjem kont inkwetata bis situazzjoni fi Sri Lanka. Fil-bidu net kolna xiftit tat-tama, imma din it-tama naqret bizmin. Kienem il-proċess ta' Ginevra, jena kont prezenti kien diffiċli għal gvern ta', ta Sri Lanka. Imma anki dan il-proċess ta' eh, Ġiniva ma, ma kellu lebda riżultat pożittiv Jiena nemmen ukoll fil-medjazzjoni eh, kif kien għamel ukoll fi żmien ta' Chris Patton imma eh, il-parti il ta', ta fuq tal-pajjiż ma kienieċ għadha lesta sur katamar ma kienx lestu kellu chickenpox ta' iż-żmien. Illum jiena eh, ninsa naqbel ma' sur Gale għandu raġun jgħid ta' xina naqbel li ejja naħsbu fin-nies l-ewwel qabel kollox Ovvjament li n-nies għandhom jiġu l-ewwel qabel kollox. Nista' ngħid li aħna fi Sri Lanka konna minn ta' qudiem net tal dik li hija assistenza umanitarja fl-2008-2009 design miljon kien miġi fil-ICRC l-snus maquda u anki xie għaqdiet intergovernamentali dawn laqdiet lesti biex jgħinu l-nies imma għandhom ħafna problemi ta' aċċess dawn jedunna li ma jħalluhomx jitħlu fil-inħawi mill-quta u mill-2008 l-ICRC kienet l-unika aġenzija li eh, kienet eh, kienu jħalluha titħol fin-naħat fej l-LTT għandu kontroll. Irnexxilhom jibatu xi konvojs tal-ikel imma laħqu biss xi 50% tal-bżonnijiet kollha. Aħna għaddejna wkoll xi 7 miljuni ta' assistenza eh, żewġ għaddit oħra. U dejjem aħna ħdimna fuq livell ta' Kolombo u anke fuq livell ta' Brussel dejjem saqna għal fatt li dawn laqdiet umanitarji għandhom ikollhom aċċess lejn il-nies mill-quta u l inħawil mill-quta. Għalhekk jiena flimkien mal-coachers l-ħor speċjalment ma' Norveġja, aħna użajna kull okkażjoni li kellna sabiex il-konflitt partiġjan nipruvaw nsibu tarfu permezz ta' mezzi ta' paċi. Imma xejn ma' ħadem aħna rajna li negozjati għatmataw kasom u preferu il-konflitt il-komunità internazzjonali ovvjament eh, kull ma tmur dejjem kella inqas effett u minn dan kollu lebda wieħed mill-coaches ma abbanduna l-isforz dejjem aħna qed nisperaw li nilħu soluzzjoni paċifika għal konflitt Dan joħroġ ukoll minn dikjarazzjoni li ħarġet fit-3 ta' frar fuq livell lokali intom mitħla ta' din l-istqarrija għall-istampa. Għalhekk dak li rridu nagħmlu issa huwa li namlu pressjoni għal fat li nkunu nistaw nejnu l-nis li nistaw noħorġu għom nis li edin ibatu unbot nibdaw naraw kif nqajmu kuxjenza sabiex noħolqu dialogu naraw biex infemuhom li soluzzjoni politika biss tista toħroġ toħroġna mill-problema mill-impass. Għax inkella se jkollna gwerra bejn il-gwerilli. U din il-gżira tan sabiħa tista' wieħed immaġina bħala xi pala xi ġenna kif ilha li tkun. Tajjeb wis eh, nirringrazzjakom tal-li eh, ġejtu hawnhekk biex konna dan il-battitu nista' nagħlqu dibattitu rezoluzzjoni, mozzjoni rezoluzzjoni se sir votazzjoni um, fuq għada fl-istess ħin għada mill-10 sa sija ġifiri u mbagħad mit-tlieta sal-erba. Il-kellim qed jisaqsijek u x'dan il-ħin fil-fatt. Fuq l-aġenda qed naraw eh, li il kellima qed jikkoreġiruhu jgħid li il seduta għadha tibda fid-disa'